tana u aħna qegħdin naqsmu dan din, dan iż-żmien diffiċli magħkom. Em sinjuri l-awtoritajiet kompetenti tal-Italja informawni li sur Rosario Crocetta għadu kemm elet elett President ta' Reġjun ta' Tsqallija u dan mis-17 ta' Diċembru 2012 u huwa ġi sostitwit minn Sinjura Francesca Baracciu. Jiena sur Crocetta nifraħlu u skont l-artiklu 7 paragraf numru 1 tal-lat fuq l-elezzjoni tal-membri tal-Parlament Ewropew, ġifiri bil-Universal Suffrage, l-artiklu 4 paragrafi 1 u 4 tal-regolament, Nistaw nejdu li s-senjura braċċu u l-ħatra taħħa ħna ħadna nota taħħa u nil-qawa maħna. Kont ir-regola tlita paragrafu numru 2 ta' regolament is-Sinjura Baracċu se ikolla il-post tagħha fil-Parlament Ewropew u anki il-kumitati kollha tiegħu, ovvjament sakemm il-kredenzjali tagħha wkoll jiġu iċċekkjati. Is-Sinjura Frida Brepols għalt li hija l-31 ta' jannar 2013 se tirriżanja mill-Parlament u skont l-artiklu 4 paragrafu 3 ta' regoli ehm, ta' proċedura, il-Parlament qed jgħid li hemm il-post vojt ta' dan is-siġġu. Il-awtoritajiet kompetenti tal-Bulgarija informawni li sur Preslav Borisov sejħu post is-Sinjura Liliana Ivanova mill-ewwel ta' jannar tal-2013. Skont l-artiklu 3 paragraf numru 2 ta' regolament, Is-Sur Borisov ukoll se jkollu postu f'dan il-Parlament flimkien mal-kumitati tiegħu sakemm ovvjament il-kredenzjali jiġu ċċekkjati u anki irid jagħti bil-miktub li huwa mhux qed jagħmel xogħol ieħor li huwa inkompatibbli mal dak eh, xogħol fil-Parlament. L-autorità Rumanija mbagħad qaluli li s sur Giorgio Bekali ġi elet issa mill-Parlament ta' Rumanija fid-19 Deċembru sa skont l-artiklu 4 l-paragraf numru 1 ta' regolamenti, il-Parlament jistabilix il-post vaganti u jinforma l-autoritajiet konċernati l-autoritajt rumeni qed jgħidu li l-sur Samperescu sejħu post is-sur Bekali. Is-sur Zamfirescu nilqgħu ħmana. Is-sur Zamfirescu Eh, għandu l-istess regoli ovvjament huwa jista' jipparteċipa sakemm jiġu verifikat il-kredenzjali tiegħu u anki sakemm jagħti bil-miktub dekjerazzjoni li huwa ma jagħmel xogħol li mhuwiex kompatibbli ma' dak ix-xogħol tal-Parlament Ewropew. L-awtoritajiet kompetenti tal-Greċja issa talbu li l-immunità ta' Sur Spiros Danielis tiġi kanċellata skont l-artiklu 6 paragrafu 2 din se tmur il-Kumitat tal-Affarijiet Legali